Take your places. I want to make a, a prompt start today because we have a very uh, big agenda. Colleagues. Kollegi ħudu naqra postkom għax nixtieq nibda li xanna agenda verament mimlija. Kollegi ħudu postkom. We begin with the Mela ħanibdew bl-adozzjoni tal-agenda. aħna muħn maħniċ ħanċidu l-kom dawk ħames minuti ta' sult tal-bidu, għax għanna agenda verament pakjata. Mela, grazzi li dawk li waslu fil-ħin u ħanibdew. Nistaw nibdew bl-adozzjoni tal-agenda, kullħat left. Mela, kollegi, eh, nistaw naraw l punt 18 fuq l-agenda ġifiri it-tieni forum dwar ir-rilokazzjoni Eh, u resettlement solidarjetà fil-prattika tal-25 ta' novembru 2014 ġi post-post. Jekk mawx oġġezzjonijiet l-agenda hija adottata kif ġiet modifikata. Mbagħad iżjed tard tanilqaw iż-żewġ ministri tagħna għal presidenza tal latvija Din iżjed tard. Imma xtaqt li sempliċiment nsemmu l-preżenza tagħhom. Għalhekk nilqaw il-ministri hawnhekk imma mbagħad nilqawhom formalment iżjed tard Mela kollegi, għandi numru ta' avvizi minnaħat tal-presidenza, la darba il-kollegi jgħodu bil-edha f'postom. L-ewel net, ovvjament, il-profil lingwistiku bħas-soltu, sfortunatament l-interpretazzjoni fid-Danis, il-Grek u l-Kroat mhuwiex disponibbli. U il-Malti ħajjiqaf mill-5 nofs sa' 6 nofs u għada mis-6 kwart. Anzi, mill-10 sin kwart sa' nofsija. Mela, mill-10 sin kwart sa' nofsija għada mux ħajkun il malti laqas. It-tieni net, il-kalendarju revedut għall-laqgħa tal-Libe tal-2015. Il-koordinaturi adottaw rakkomandazzjonijiet dwar il-kalendarju tal-laqgħa tal ibe tal-2015 ħajkun hemm laqgħa straordinarja tal-Libe fil-ħamis 27 ta' nar bid-disa u nofsija. Mela jekk m'hawnx oġġezzjonijiet, il-kalendarju revedut ġi adottat. Issa, għanna aġenda verament twila u il-kollegi forsi ħajifmu li dinija l-ewwel laqa formali mill-attakki li saru fuq Pariġi. Ma nix punt formali fuq l-agenda tagħna fuq is-segwitu ta' dak li seħ, ma dak li xtaqt nagħmel huwa li nagħtikom sens Eh, ta' ħinijiet u aħna eh, bħala kumitat libe kif ħankunu qegħdin insegwu kwistjonijiet leġislativi u oħrajn bħala riżultat ta' dawk l-attakki u fej aħna bħala kumitat libe u l-membri tiegħu ħajkonna l-opportunità li namlu segwitu ta' dawk il-kwistjonijiet. Għalhekk jekk tippermettuli ħanajdilkom fejn eh, intom bħala membri ħajkolkom l-opportunità li tiddiskutu eh, dawn il-punti. Ejna raw naqra ħinijiet. Mela fl-aħħar laqa ta' Libe, ovvjament aħna konna iddiskutejna fil-qosor l-attakki f'Pariġi, u ovvjament l-attenzjoni immedjata kienet fuq li eh, jiġu mwaqfa terroristi kif ukoll li nagħtu l-kondoljanzi lill familji tal-vittmi u nindirizzaw kwistjonijiet ta' libertà tal-kelma. Iżda fil-ġranet ta' wara mbagħad l-azzjonijiet tagħna twessaw biex nindirizzaw eh, l-azzjonijiet tagħna biex niġġieldu it-terrorizmu u l-ġlida kontra r radikaliżmu Mela, l-ewwel punt huwa il-punt dwar il-laqa ta' emerġenza tal-Ministru tal-Affarijiet Interni f'Pariġi f'11 ta' Jannar. Hemmhekk tqajmu numru ta' punti l-ewwel net il-ħarsien u d-difiża tal-Istat ta' dritt u s-sisin ta' demokrazija. It-tieni net l-implementazzjoni ta' riżoluzzjonijiet tal-ġnus ma'uda wieħed lieta seba' seba' u tnejn wieħed seba' tminja il-ġlida kontra radikalizzazzjoni partikolarment fuq l-internet u numru ta' punti oħra it-tnaqqis tal-forniment ta' eh, l-armi illegali fl-Europa, eh, sima aħjar ta' formazzjoni ta' intelligence, eh, screening aħjar ta' ċaqliq tal-vjaġġar ta' ċittadini Ewropej li jaqsmu il-frontieri estern tal-Unjoni Ewropea, inkluż jista' jkun li nemendaw il-kodiċi tal-frontieri ta' Schengen li kollna approċ kostruttiv mal-Parlament Ewropew fuq li UPNR inkluż l-intra e UPNR u li nassiguraw konsistenza bejn l-azzjonijiet internu esterni inkluż mal-GCTF kif ukoll li konna aktar kooperazzjoni mal-Stati Uniti u l-Kanada u li dawn il-kwistjonijiet nindirizzawhom fil-laqa informali tal-JHA Friga fid-29 ta' Jannar. Jena nifhem li hemm żewġ rapporters minn dan il-kumitat li wkoll ħajkunu preżenti fid-29 ta' Jannar dik il-laqa tal-JHA. Mela dak il-ewwel punt li xtaqt nagħtikom informazzjoni dwaru. It-tini net, ovvjament, dawn il-punti ma' kollha ta' interess kbir għal komitat tagħna imma aħna nkunu involuti direttament ukoll fuq ħidma leġislativa bħala segwitu. U aħna kellna diskussjoni estensiva, jew għal raġonevolment estensiva, mal-koordinaturi tal-lib ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu. U aħna ħankomplu niżviluppaw dik id-diskussjoni mal-membri kollha tal-Kumitat Libe. Issa t-tielet punt li xtaqt il-ressa issa huwa li riċentement aħna smajna u intom naħseb smajtu ħafna mixejja tal-Unjoni Ewropea li qegħdin jitolbu miżuri addizzjonali u kella leġiżlazzjoni ġdida li tiġi adottata u jiena naħseb qed nitkellem fisem kulħadd meta jiena nissuġġerixxi li noqogħdu naqra attenti sabiex ma naġlux biex inwaqfu strumenti ġodda imma nqodu attenti ħafna meta nindirizzaw il-kwistjoni tal-adozzjoni tal leġizlazzjoni ġodda. Aħna ħajkonna noqodu attenti wkoll meta nindirizzaw e, xi roadmap fuq il-kontraterrorizmu u il radikalizzazzjoni Ovvjament aħna Għalkemm nifmu il-kwistjoni tal la rridu naċlu, xorta waħda aħna il rwol leġislattiv tagħna ħanamluh b'attenzjoni kbira xorta waħda. Raba punt minna ħatijaj li il-Kunsil u l-Kummissjoni qegħdin jaħdmu lejn din il-roadmap hemm laqa tal-Kunsil li hija skedata għat 12 ta' frar. Issa nixtieq ngħidilkom uh, timeline, ġifieri natikom idea ta' kalendarju ta' kif ħankunu involuti u iż-żewġ ministri wkoll ħan involvihom hawnhekk bħala parti minn dan il-kalendarju. Roadmap Flibej dwar l-attivitajiet u laqat li ħaj jisiru issa fil ġejjeli e, u anka fil-passat fil-fat li xnar il-tnej li għadda, 19 ta' jannar kena l-Kunsil tal-Affarijiet Barranin li diskutiet id-dimensjoni esterna dwar il-ġrida kontra terrorizmu. Mbagħad il-grupp tal-Kunsil fuq il-Kooperazzjoni Operattiva fuq is-Sigurtà Interna Kowzil ta' il bira il-20 ta' jannar. Illum aħna għanna żewġ ministri tagħna li dal-waqt ħajindirizzawkom. Issa dawn huma kwistjonijiet li ħajġu indirizzati wkoll bħala parti mill-mistoqsijiet lejn il-Kummissarji Jurova u Timmermans meta dawn jindirizzaw il-Kumitat tagħna. Il-kulleġġ tal-Kummissarji ħajiltaqa' dal-għodu wkoll biex jiddiskuti miżuri kontra terrorizmu. Issa fis-27 ta' nar li ġej, Jina student il-Komissarju Avramopoulos, il-Koordinatur tal-Unjoni Ewropea ta' Kontraterrorizmu, rappresentanti tal-Network RAN, li jindirizzaw il-Kumitat fuq il-deradikalizzazzjoni. The plenary will discuss uh, counter-terrorism. Now this is a, a group-led uh, plenary debate, but many of you will of course um,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 Nishtiqu ninformawkom li sfortunatament minħabba raġunijiet operattivi ser inkolna ninterrompu l-interpretazzjoni lejn Malti. Mhuwiex possibbli li tibqgħu titkellmu bil-Malti waqtu din il-laqa. E, Nawguralkom il-ħidma tajba, ninformawkom iżjed tarti jekk jirġax ikun hawn il-Malti jew le. Grazzi. take Mr. Rasnach first. Um, my apologies. Um, and um, before you start, could I thank you also for all the pre-meetings we've had and also with your administration. It's been extremely helpful and your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 let's begin with the answers to the questions. I know you won't get through all of them, but let, let's have a, have a try. So first to you, Minister. Okay, thank you. Some answers will be without paper clips. First paper clip. <laughs> okay. Um, <clears throat> paldies tiešām visiem jautātājiem par labu vēlējumiem uh, Latvijas prezidentūrai. Uh, tiešām Latvija jūtas ļoti pagodināta un ļoti atbildīga šajā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 Take your time, Mikhail. Don't, don't uh, break anything. <laughs> this, is, this is the technology. Thank you. Thank you very much. Uh, uh, I will switch uh, uh, on Polish. Uh, bardzo dziękuję za prezentację e, tego raportu i tego planu na 2015 rok.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 Thank you for being brief as well. Um, Chairman Kukuma, could you please um, answer those questions and make some concluding remarks? Um, our interpreters will, are now over time, so may I ask you to please be brief if you can as well. Thank you. Είναι γεγονός ότι δύσκολα μπορείς να περιγράψεις κάποια πράγματα. Θέλοντας να είμαι σύντομη όμως για το δικό σας ρόλο και τι